għanna eh, niprotezzu il-kultura jiva u nħallu għarajna pero il-ħsar il-tistassi, pero biex namlu dan irridu najdu li l-violenza għatma hija ġustifikata mill-kultura, mill reliġjon Hawnhekk qegħdin nġildu għal valuri universali rikonoxxuti fiċ-Charter eh, ta' drittijiet ta' Nazzjonijiet Uniti u rridu nkunu eh, riġidi ħafna dwar dan, rridu naħdmu wkoll fuq bidla ta' eh, attitudni u nappoġġaw attivitajiet ta' iktar kuxjenza, uh, empowerment tan nisa li edin isiru f soċetajiet ċivili f-pajizna. Irridu naħdmu koll iktar mal-professjonisti fċertu waqsma ta' saħħa, edukazzjoni, prevenzjoni, servizzi soċjali u nidentifikaw mod aħjar il-gruppi uh, eh, friski biex nkunu nistaw niprevjenu iktar. Jiena inaqat b'impens ħieħ fil-kampanja li saret għal tolleranza zero kontra il-FGM. Jena nispera li kullħat ser jagħmel dan u ser inkomplu blazzjoni il-kol flimkien. Grazzi. la parola ta' Madame Gourmay. Grazie beaucoup. Grazie, nadu Signor Gourmay minkejja il-problema li edha dejjem tikber u rikonoxximent li edha natuwa, xorta waħda dawn iċifja ċifri għadhom qegħdin jiżdiedu barra u ġewwa l-Unjoni Ewropea. Din hija violazzjoni ta' drittijiet ewlenin tan-nisa u tfal iżda wkoll eh, tqajjem tħassib kbir dwar is-saħħa eh, eh, tan-nisa u l-empowerment tan-nisa. Hemm ċertu tradizzjonijiet soċjali wara din il-prassi għal daqsan jagħmilha diffiċli li tindiretta. Titlob li jkun hemm iktar titjib prevenzjoni u dialogu mal-stakeholders. Ħafna programmi ta' ċez dawk li bdew mill-Unjoni Ewropea u l-UNICEF juru li permezz ta' dialogu u rrida ġenwina jagħtu riżultati tajbin. Issa rridu natu iktar spinta f'dan l-isforzi tagħna fuq pjantazzjoni iktar wiesa biex niġġildu din il-vjolenza bbażata fuq is-sessi. Dan għandu jsir bażi ta' data ta' min jorbot fuqa. Eh, l-istitut il-ġdid eh, tal-gwaljanza bejn nistessi qed eh, iżid ir-riżorsi biex jaħdem fuq l-FGM. Irridu nkunu b'saħħitna ħafna um, ma' dawn il-persuni li qegħdin jagħmlu dawn il-prassi u l-istraterritorialità tiġi applikata f'ċertu stati membri irridu jiġu ehm, ikkastigati dawn in-nies li qed jagħmlu din il-prassi. Nirringrazzja lill-Kummissarju Fuller tal-li qiegħed magħna u grazzi wkoll għax-xogħol eċċellenti tiegħu kif għamil bħala komissarju. Għanna bżon il-xaħat bħalu li jaħdem daqsek. Madame Lutfort, pour 1 minute 30. Signora Lutfort, grazzi President. Jena grata li edha nieħu sem f'dan id-debattitu bejn, bejn il-partiti, jena grata li u kol, kontenta u kol li aħna abbandonajna il-prassi inaċċettabbli li nitkellmu dwar ċirkunċiżjoni tan-nisa. l fgm selezzjoni ġenitali femminili, eh, turi kemm hija prassi kera daqs l abus eh, ta' tfal u tuttura ta' tfal. L-istima ta' tfajliet friskju fir-Renju Unit ivarjaw bejn 20,000 sa' 65,000 din iċ-ċifra li iktar olja ġejja minn riċerka reċenti. 65,000 tfajla friskju fir-Renju Unit mhijiex aċċettabbli din lanqas għandha tkun rematament tollerata l-istampa fil-Renjunit l-lum edha tajt li ehm, għandhom jidġu eh, proċessati eh, dawn in-nies fil-Renjunit. Dan u ilu reat għal żmien twil fil-Renjunit, pero għatma eh, ġi ikkundanat ħadd. Jena nispera li s-serviti ehm, legali meċxija minn nisa għamlu network mm, fil-pajis kollu u Ovvjament però kif ġant qal dan huwa kollu jibbaża fuq iktar arfien u iktar edukazzjoni. Bżonn ta' inizjattiva wiesa eh, fl-Unjoni Ewropea. Eh, il-kollega tiegħi Lynn Federston eh, fir renju Unit impenjat poġġiet 35 miljun lira stellina fil-ġlieda kontra uh, din il-kwistjoni marret ukoll eh, f'Burkina Faso uh, u illum stess ser ikun hemm kampanja biex iwafqu l-FGM f'ġenerazzjoni. Ikki ġobkom innaqdu magħha din il-kampanja. Grazzi nadisa senjura Bauer għal żewġ minuti u nofs kif qed tur id-diskussjoni aħna lkoll naqblu li d-data fuq in nisa u tfajliet fetwati mill-FGM hija xokkanti. Iktar minn 140 miljun marra u tfajla esperjenzaw din il-vjolenza. Mm, L-iktar effettwati l-Eġittu, l-Etjopja, Somalia u s-Sudan u irrati rati jafu jkunu olin daqs 98% in-Niġerja, l-Kenja, Togo u Senegal il-rata dvarja bejn 20 sa 50% iżda mhijiex biss preżenti fl-Afrika, L-FGM issir ukoll f'partijiet oħrajn fil-Yemen, l-Oman, il-Kurdistan jew ukoll fost xi nisa oħra eh, eh, bedwini per eżempju anka fl-Izrael. Eh, kif qalet il-UNICEF wara analiżi ta' 29 pajjiż fl-Afrika, l-FGM turi li 18 minn dawn il-pajjiżi eh, edin fil-punent tal-Afrika u fl-Afrika ċentrali u wieħed minn ħamsa ta' tfajliet fil-Sab-Sahara. Tfajliet u bniet minn sal-età ta' 15 il-sena hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ksur kbir ta' drittijiet ta' tfal u ukoll bl-istess gravità meta din issir fuq tfajliet ikbar u nisa pala riżultat tal-immigrazzjoni u l-influssi eh, migratorji l-FGM issa qed tiġi ippratikata f'partijiet oħrajn tad-dinja fosthom l-Unjoni Ewropea u kif, kif intqal aħna stimajna 500 elf mara u tfajliet. Hemm dispożizzjoni ta' liġi kriminali fuq l-FGM imma bażi tal- um, rati uh, fl-istati membri kollha distista tiġi meqjusa bħala reat fil-proċess ta' prosekuzzjoni tal-FGM kien hemm ukoll il-prinċipju tal-ex-extraterritorialità li ġi rikonoxxut fl-11 il-stat membru um, per eżempju bħal fi Franza eh, l-istima eh, hija iktar minn 60.000 u fir-Renju Unit iktar minn 65.000 minkejja eh, dawn il-persekuzzjonijiet kollha ta' każijiet tal-FGM fl-Unjoni Ewropea xorta għada għolja u għallura aħna għanna bżon ta' infurzar tal-liġi. Grazzi. Paħol. Grazzi ħafna is sanna dil-kemma l-Sinjora Garcia Perez. Grazie ħafna, Signora President. Il-mutilazzjoni ġenitali femminili hija forma ta' violenza kontra il-nisa u il-tfajlit u għalek sur flagranti ta' drittijiet bażiċi tal-persuni. U għalek hemm bżonn dan il-Parlament joħroġ eh, bisħiħ kontra dan il-ksur u ċifri eh, li għadna 140 miljun eh, nisa u bniet eh, tkellimna fuq u kol eh, nofs miljon fl-Europa, anki fl-Spanja stess, pajizi hemm dawn nisa u l-bnit li din friskju ta' mutilazzjoni ġenitali femminili u lek aħna nistaw nilqaw b'sodisfazzjon strateġija tal-Unjoni Ewropea li għanda bħal intenzjoni illi tmur minn klim għall-azzjoni biex tixprona din is-strateġija u t-tija il-mezzi fideja biex tkun tista' teqret dan il-fenomenu tant brutali eh, kontra n-nisa u għalhekk hemm bżonn insistu fuq l-importanza eh, ta' taħriġ għal persuni mediċi anke fl-ambitu tal-iskejjer fl-ambitu ta' kooperazzjoni u kol għal istituzzjoni pubbliċi l-NGOs dawk li jaħdmu ma' soċjetà ċivili biex hekk nkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna biex neqirdu din il-mutilazzjoni ġenitali femminili m'għandix posta fil-21 seklu u għalek għal dawk li jipprovaw jġustifika din l-imġiba aħna najdu illi il rispet Eh, tal-kultura ta' tradizzjonijiet hija rispett sieħ, però ma nistawx ma nabdux id-fit mal-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Hall. Madam President, I too Sinjura President, jiena wkoll nilqa' l-inizjattiva tal-kollega tar-Renju Unit, il-Ministru eh, tal-Iżvilupp Internazzjonali Sinjura Fedestin hija għamlita bħala priorità eh, tar-Renju Unit biex twaqqaf l-FGM f'ġenerazzjoni kemm f'pajjiżna stess kif ukoll barra mill-pajjiż u nħeġġeġ il-Kummissjoni kif ukoll is-servizzi esterni tal-Kummissjoni ehm, biex komplu jaħdmu ehm, mal-Istati membri jagħtu finanzjament tal-proġetti lokali għaliex l-aħjar progress isir meta isiru proġetti fil-post fil-komunitajiet lokali. Familji li jgħidu pubblikament li abbandonaw il-prassi tal-FGM, mutilazzjoni ġenitali femminili. Imma, b'din l-azzjoni fil-post u wkoll importanti apparti minn hekk irid ikollna azzjoni fuq l-iktar livelli għoljin diplomatiċi. L-Unjoni Ewropea trid taħdem flimkien mal-imsieħba globali. L-Unjoni Afrikana per eżempju biex għamel konsens u twaqaf il-mutilazzjoni um, ġenitali eh, femminili. Ser ikun hemm laqa ġewwa Strasberg dwar din il-kwistjoni, però nixtieq nkun naf x'inhuma eh, eh, pjanijiet tal-Kommissjoni biex tieħu opportunità minn din il-laqa biex bekk eh, issir xi ħaġa bejn l-Ewropa u l-Afrika u hekk ikun hemm impenn sħiħ biex din il-prassi tieqaf darba għal dejjem u jiena nilqgħu wkoll dak li qal il-Kummissjoni dan huwa abbuż ta' tfal u rridu nwafquh. Grazzi li s-Sinjura Hall, s-Sinjura Matera, għal żewġ minuti u nofs. Grazzi, President. Kollegi, illum irrid nsemmi niġbet l-attenzjoni tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-priorità għal eh, dwar il-violenza kontra n-nisa x'meta nitkellmu dwar l-FGM hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq violenza kontra n-nisa dan il-Parlament l-2009 diġà tkellem maġġoranza kbira ħafna meta ivvota fuq rapport ta' inizjattiva fuq dan is-suġġett. Iżda huwa dan is-suġġett li illum qatt m'għandux priorità fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea din hija taħsara kbira, hija daqa ħarta għal-nisa ehm, għal dawn in-nisa kollha tal-kontinent tagħna li eh, kellhom din il-prassi. U hija daqa għal elf ehm, għal 125 miljon mara u tifla eh, fid-dinja li ġew mill-quta minn din il-kwistjoni kontra id-drittijiet tal-bniedem. Jiena gburija li pajjiżi għandu leġislazzjoni avvanzata provata fl-2006 fejn twaqqaf għal kollox eh, tipprojbixxi l-FGM f'pajjiżna u tippromuovi attivitajiet ta' prevenzjoni kontra din it-tip ta' violenza li mhijiex aċċettabbli kollegi, kummissarju, l-iktar kelma importanti fl-istrument l-iktar b'saħħtu li għanna hija fil-fatt il-prevenzjoni. Din hija l-iktar ħaġa li għandna b'saħħitha. Jiena eh, pajjiżi berba miljun euro ċifri mhumiex li mhumiex kbar ħafna ma' xorta waħda, ehm, pajjiżi għamel permezz uh, eh, tal-opportunitajiet eh, indaqs kampanja ta' informazzjoni jisima ħadd mu esklus u din um, timmira lill-ġenituri immigrati uh, dwar il-kwistjoni tal uh, din il-prassi tal-FGM fuq il fuq li bniet u koll ehm, numru helpline li huwa dedikat għal uh, dawn il-kwistjonijiet biex dawn jiġu senjalati u għal daqstant l-Unjoni Ewropea promuovi l-iskambju tal-aħjar prassi mod partikolari l-implementazzjoni u l-appoġġ tal-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali ta' Nazzjonijiet Uniti fuq l-FGM. Għaliex din eh, nuqqas tal-Unjoni Ewropea ma tistax tkun meqjusa bħala nuqqas fuq suġġett li tantu għal-qalbna. Għal-qalb ukoll l-irġiel eh, din il-kwistjoni tal-violenza fuq in-nisa. Madam President, as today is International Signora Costello U importanti li niddiskutu hawnhekk fil-Parlament Ewropew dan is-suġġett l-FGM hija prassi kera ħafna. 140 miljun mara sofrew, 2 miljuni għadhom qed jiġu soġġetti għall fgm u 9 miljun minn minnhom fil-Unjoni Ewropea. Ġewwa pajjiżi stess iktar minn 3.5 mara eh, ġew soġġetti għall fgm u kif intqal din issir ukoll fuq it-tfal din hija lura forma ta' abbuż ta' tfal din hija eh, problema kemm medika kif ukoll psikoloġika. Um, il-Komissjoni għalet li għamlet roadmap u uh, jiena naċċetta ix-xogħol ta' organizzazzjonijiet uh, li jekk jagħmlu kampanja bħal pereżempju l-End FGM uh, tal-Amnesty. Ħafna għandhom leġiżlazzjoni, ħafna pajjiżi għandhom leġiżlazzjoni li għandi kienet waħda mill-aħħar pajjiżi li għamlet dan u dan kien xogħol ta' Sinjor Ahmed mis-Somalja li għamlet kampanji kbar. Eh, irrid ikun hemm enfasi fuq il-prevenzjoni u rridu eh, nibdlu eh, il-femijiet hawnhekk għaliex l-FGM qatt ma tista' tiġi ġustifikata għabbażi ta' kultura jew reliġjon. F'Diċembru tal-2012 il-Riżoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kkundannat din il-prassi din riżoluzzjoni ġiet appoġġjata mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Afrikana iżda xorta rati tal-FGM għadhom iktar minn 90% fil-qar tal-Afrika u għal daqstant jien smajt kummissarju li l kummissjoni qed tagħmel xi ħaġa permezz tal-azzjoni esterna u nispera li per eżempju persuni bħal Sinjur Ahmed ser tmur lura Somalia dan ix-xar biex tkun tista' tagħmel kampanja fuq din il-kwistjoni. Irridu iktar appoġġ fl-Ewropa biex nappoġġaw ehm, e, ġenituri nappoġġaw e, l-għaliema eċċetra biex inwafqu din il-kampanja tal-FGM u nitlob li membri parlamentari biex jappoġġaw il-petizzjoni li hija endfgm.eu. Grazzi. Is-Sinjura Moren Xajtjer. Grazzi. Grazzi ħafna. <coughs> Eh, Signor President, Sur Kommissarju, aħna qegħdin nitkellmu fuq suġġett li laqqas suppost nitkellmu fuq fis-sens li dan imur tassew kontra l-valuri tagħna. U għalhekk għandna l-legalità taċ ċittadini tagħna ugwaljanza bejn il liġiel u n-nisa kif ukoll iż-żamma ta' drittijiet tan-nisa u l-ġlieda tagħna kontra kull tip ta' violenza. Jiena ma smajtx dalodu xi ħadd illi eh, tkellem fuq it-test, per esempio, għanna eh, ċat t-tiet tal-bnidem għanna IVA, Istanbul, u kol kontraverenza imma nafu eżatt eżatt kemmem vitmi ta' din il-prassi kemm mutilazzjoni ġenitali femminili hemm laqqas biss nafu eżattament. Il-mutilazzjoni ġenitali femminili hija prassi tal-waħx, degradazzjoni tan-nisa, tal-bniet ta' tfajliet tal-bniet żar ħafna għax din il-prassi edha wkoll tolqot li żar net u għalhekk aħna bżonn nimmobilizzaw ruħna speċjalment dil-violenza kontra il-bniet żar ħafna emżon nħarsuhom dawn huma kollha prassi barbari, il-mutilazzjonijiet huma rejat u jimutilaw il-mara jew it-tifla għal ħajja kollha tagħhom. Jibqgħu magħhom, tibqa' magħhom din it-trauma. U għalhekk dawn huma prassi fuq it-territorju tagħna, anki li lin mill-frontieri tagħna. U mhux għax dawn l-atti huma li lin mill-frontieri tagħna maħniex responsabbli aħna wkoll ikkonċernati. Din hija violazzjoni eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem, għad-dritt ta' sigurtà, għas-saħħa, għas-sikurezza kif ukoll għad-dritt li ma niġux torturati b'dan lat inuman krudili. U għalhekk Franza edha fl-avangwardja biex tiġielet kontra dan il-fenomenu ta' mutilazzjoni ġenitali femminili. U aħna qegħdin nimxu lejn uh, liġi biex nħarsu dawn in-nisa. Hemm bżonn li nilqgħu għal dawn il-prassi kulturali tradizjonali bl-irġiel, bil eh, kull persuna li tista' tiġilet kontra dan il-fenomenu. Imma m'hemmx tradizzjoni fid-dinja li nistgħu nikkonsidrawha bħala valida eh, biex tkun tista tkun l-oriġini għal dawn l-atti barbari u għalhekk jiena se nivvota anki fuq il-paragrafu 4 illi jitlobna fuq eh, livell komunitarju illi niġildu kontra l erdikazzjoni ta' din il-prassi. Issa is-sur Cashman. Well, we stand here and congratulate ourselves that today is International Day Against Female Genital Mutilation. Illum ġuljum kontra l-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa. Kull jum ta' kull sena għandha tkun is-sena kontra l-attieta ġenitali tan-nisa. Jiena ma naħsibx illi aħna għedin naħdmu għawnek għal kull eh, għadna nitolbu azzjoni. Hemm sitt direttoru ġenerali li qegħdin jitolbu għal dil kwistjoni għax hija kwistjoni tal-drittijiet orizzontali. U din hija kwistjoni li titisseħ qabel isem tal-mandat. Il-mutilazzjoni ġenitali femminili tiġi rikonoxxuta bħala abbuż flagranti ta' dittijiet ta' tfal tan nisa nindirizzawa biss jekk aħna nirrikonoxxu id-drittijiet tan nisa u dan iġifiri u kol drittijiet ta' saħħa tagħhom ta', ta riproduzzjoni sessuali tal-mara u mhux tal-irġiel u mhumiex saċerdoti illi se jgħidulhom x'jamlu eh, bġisimu, u għalhekk rajt eh, l-effetti eh, ta' din il-prassi ta' veru tal-waħx u għalhekk iċ-ċifri tal-istati membri tagħna huma wkoll tal-waħx u nista' ngħidilkom hemm bżonn nindirizzaw daw kollha illi ma jixtiequx jitrattaw din il-kwistjoni għabbażi ta' kultura imma bżonn li tintemm Hemmna bżonn inqas kliem u iktar azzjoni u għalek għanna bżon nartifikaw il-konvenzjoni fuq il-violenza fuq il-nisa. Għanna bżon din il-qafas. Grazzi ħafna, Signor President, nittama il-qatma konna bżon nindirizzaw eh, din il-kwistjoni fil-leġislatura li mis. Grazzi, Grazzi ħafna, Sur Cashman, issa il-Signora Costa. Naħseb illi aħna Perswasi il-koll illi din il-prassi ta' mutilazzjoni ġenitali femminili għandha żewġ direzzjonijiet. Waħda kif tkellem is-sur Cashman u kollegi tal-grupp tiegħi wkoll, anzi jiena kontenta li hemm appoġġ transversali biex naslu għal leġislazzjoni fuq livell komunitarju kif ukoll fuq livell nazzjonali biex hekk inkonna iktar saħħa xaħna fl-Ewropa aħna eh, għanna uh, liġijiet li forsi ħarsu biss it-tfal taħt l-età maħna bżonn nilħu lil kulħadd lin-nisa kollha. Anki per fl-Italja aħna għandna liġijiet stretti ħafna. u mbagħad it-tieni direzzjoni. Nitkellmu fuq il-kooperazzjoni kif qal ukoll il-Kummissarju File Iġifiri l-Europa għanda bżon twassal sinjali b'saħħithom ħafna palma għamlu ċerti pajjiżi fi ftehmiet bilaterali tagħhom għax din il-kampanja leġislattiva ta' kontra l-prassi jiġu daħlin bħala mor for more. Dan l-slogan bl-Inglis li aħna adottajna u kol fl-ambitu tal-kooperazzjoni ma' ċerti pajjiżi tal-Afrika u mhux biss Anki f'pajjiżi bħal tiegħi pereżempju kif qal il-kollega Matera illi raw li kien hemm eh, kampanji kbar ngħidu fuq 6000 eh, eh, tfajla tiġi sottoposta kuljum għal prassi bħal din. Hemm pereżempju l-helpline, imma hemm komunitajiet kbar illi qegħdin jaġixxu dan il-mod, u għalhekk għandna bżonn naġixxu anki fuq l-irġiel Eh, kampanja fl-iskejjel fil-komunitajiet fis soċjetà ċivili għax hekk le dak li nagħmlu mhux se jkun biżejjed. Grazzi ħafna Sinjura Costa issa sur Kofferati. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjur President. Mela, dan il fenomen tal-mutilazzjoni ġenitali femminili kif dan huwa wieħed mill-prassi ta' violenza l-iktar tal-waħx kontra in-nisa u l-bnit li għana nabżon nużaw l-istrumenti kollha għad dispożizzjoni tagħna biex niġġieldu kontra dan il fenomen Promu mhix biżejjed. Naħseb illi jkun utli ħafna kif fakkar il- Takret, fakret il-kollega tiegħi Silvia Costa li hemm bżonn naġixxu wkoll fl-ambitu kulturali Ovvjament din il-violenza qatt ma tista' tiġi ġustifikata, qatt barbaru odjus kontra it-tfajlit. U għandhom bżonn nibdew mill-iskejjer. L-Unjoni Ewropea kull darba tifinixxi politika tagħha li għandha għandha biex għandha x'taqsam ma' ċittadinanza mal iżvilupp hemm bżonn iżżid eh, sanzjonijiet u stimoli fuq il-kuxenza ta' dawn il-persuni. F'dawn il-komunitajiet għanna bżon illi kulħadd ikun isir jaf fuq dan il-ksura drittijiet tal-nisa kif ukoll ta' tfal taħt l-età u lek repressjoni imma ukoll impenn kulturali. Grazzi ħafna lis sur Koferati. Issa nadil l-kelma lil sinjura Thompson, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura uh, President, Kummissarju dan huwa pretest wara kollox dan ir-rit tal-fenomenu ta' mutilazzjoni ġenitali femminili qegħdin naraw hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Qegħdin nitkellmu eh, fuq eh, nofs miljun li huma vittmi eh, ta' din il-mutilazzjoni. 180 elf mara u tfajla huma friskju ta' din il-mutilazzjoni tasso waħda mill-forum iktar ta' violenza tal-waħx li qed naraw fl-Ewropa. M'hemmx raġuni medika għal proċedura bħal din ta' mutilazzjoni u dan is-sow dan il fenomenu jisir eh, f'kundizzjonijiet iġeniċi ta' sow koroħ u negattivi memħat li prova jtaffi d-batija ta' dawn il-nisa u ta' dawn il-bniet matul il-proċedura u għalek naħseb ħaġa eccellenti li nġildu kontra din il-mutilazzjoni u il-Komissjoni daħlet il-tolleranza zero kontra dan il-fenomenu u nittama tiġi implementata fi stati membri jina nieħu din l-opportunità biex ngħid illi hemm bżonn illi jkollna kampanja kbira eh, kontra l-prassi tal-mutilazzjoni ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea u li tikkonsidra wkoll il-fat illi hemm bżonn tassew ma nibqgħux dejjem fidejna fuq zaqna. Grazzi ħafna is-Sur eh, Melzer. Grazzi ħafna Signora President. L-immigrazzjoni tal-massa mill barra l-Unjoni Ewropea ġib magħha wkoll eh, problemi pal mutilazzjoni ġenitali femminili u til mħabba l-unur. U għalhekk din il-mutilazzjoni ġiet rikonoxxuta bħala ksur ta' dritti tal-bnedem dal-aħħar 20 sena, imma il-pajjiżi li pprattikaw dan il-fenomenu ma tantx raw progress. Hemm punti ta' informazzjoni, hemm kampanji ta' kuxjenza, Iva dawn huma ta' għajnuna, imma joħroġ ċar illi ħafna minn dawn in-nisa se jkollhom jisubixxu din il-prassi meta jirtornaw fil-pajjiż ta' oriġini tagħhom. U għalhekk aħna ma nistgħux narrestaw dawk illi eh, jagħmlu din mutilazzjoni. Ħaġa ta' stmerrija li għandna nofs miljun vittma fl-Ewropa. U hemm biss ftit kemm kemm tan-nies li ġew arrestati u lek aħna mżon li mbidlu din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna issa għal catch the eye. Grazzi ħafna. Kull 11 il-sekonda hemm mutilazzjoni ġenitali femminili. U dan l-att barbaru jfisser illi parti tal-ġenitali eh, u kollu ma mneħjien u jużaw il-razors ġew xi ħġieġa biex neħu l-klitoris u neħu partijiet oħra. Dejjem f'kundizzjoni ġeniċi korroħ ħafna. Hemm ukoll grif u mbagħad jiġu msowija u jkun hemm biss bazajru eh, għalhekk eh, dan din il-prassi barbara m'għandha xejn staqsam mal-kultura mal-imġiba mal-reliġjon hija tortura u huwa reat iktar minn 3 miljun eh, tfajla u x-xogħol ovvjament meta jiġu biex kollhom il-ħlas ovvjament se jkollhom batija ħafna u jekk it-tarbija tkun femminili dawn in-nisa ibatu ferm iktar u għal daqstan dan huwa abbuż ta' drittijiet tal-binawina nilqa l-fatt li l-lum għandna din l-opportunità illi nitkellmu fuq dan il-fenomenu. Grazzi ħafna. Is-sur Banjena dilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora President. Jina uh, bat Eh, mistoqsija bil-miktub lill-Kommissjoni minn kostituent tiegħi minn Birmingham ma huma għandhom kampanja biex jipprovaw irraznu l-mutilazzjoni ġenitali femminili. Anki l-kollega tiegħi Fetisden mill-Koalizzjoni huwa Liberal Demokratiku għamela priorità tiegħu biex jitem din il-prassi tal-wax. Din hija prassi li ma nistawx naċċettawha ksur ta' drittijiet tal-bnidem illi tolqot eh, luf ta' nisa u ta' bnid fl-Ewropa. U għalhekk insaqsi għaliex maħniex qed nitkellmu iktar fl-Unjoni Ewropea mal-imsieħba tagħna u x-azzjoni immedjata tnieħdu biex niprovaw najnu l-Stati membri biex jiġġieldu kontra mutilazzjoni, per eżempju skambju tal-aħjar prassi u dan l traċ biex ma jkomplix f'dawn l-Istat membri. Grazzi ħafna eh, sur Banjen, eh, niqafaw hawnhekk bil khti u naddi l-kelma biex nagħlqu d-dibattitu lill-Kummissarju Fille. Madam President, thank you. Signora President, grazzi ħafna. Jena nishtiq nirringrazzjak tal-li poġġejt il-mutilazzjoni ġenitali femminili fuq l-agenda tal-lum. Majċi konem eh, tfajla illi Eh, tissubixxi reat bħal dan. Hemm bżonn illi nirringrazzja wkoll il-Parlament u l-Komitat fuq drittijiet ta' bniedem għall-impenn tagħhom biex jiġġieldu kontra dan il-fenomenu ta' mutilazzjoni ġenitali femminili. Kull jum hemm mara jew tifla jew tfajla li ġustu prati jew jinqatlu fl-Ewropa mħabba s-sess tagħhom. Ma nistgħux naċċettaw sitwazzjoni bħal din laqas nistan naċċettaw li miljuni ta' bniet u tfajliet huma suġġetti għal mutilazzjoni ġenitali femminili kull sena. Huma qegħdin friskju ta' mowt u jekk eh, jibqgħu għandhom il-prospett, perspettiva d-dimom illi jibqgħu forsi eh, ibatu u jmutu matul il-ħlas u aħna se nkomplu naħdmu biex nagħtu s-seta fidejn dawn in-nisa biex nkunu nistgħu niġġieldu kontra kull tip ta' violenza kontra n-nisa u nappoġġaw kull tip ta' inizjattiva kontra reati bħal dawn il-Kommissjoni se tkompli tiżviluppa inizjattivi mirati ah, bħala appoġġ l istati membri biex ikun jistgħu jilħqu għanijiet tangibbli biex niredikaw kull tip ta' violenza kontra n nisa u nużaw bisħiħ il-kompetenzi komunitarji. Għal dawk li huma eh, pajjiżi terzi, in drittijiet tan nisa u bniet jagħmlu parti ta' debrazzjonijiet tal-komunità meta niġu biex nivalutaw kull tip ta' għajnuna baġitarja hija adattata għal eh, pajjiż terz imma l-affajt ma jispiċċawx hemm aħna mżon illi ikonna konsens dinji. Anki l-ftehmiet kummerċali tal-Unjoni Ewropea huma marbutin ma' qafas ta' kooperazzjoni ta' għajnuna illi jgvernaw l-azzjonijiet esterni tagħna ma' pajjiżi terzi u huma ndaħlin ukoll anke f'temiet ta' kooperazzjoni USA u dawn l-osfa u dawn il-ftemit għandhom ukoll klawsola fuq id-drittijiet tal-bniedem bħala element essenzjali ta' din ir-relazzjoni kif ukoll pilastru ta' kooperazzjoni illi stabbilixxi eh, kanali ta' dialogu fuq firxa wiesa ħafna. Onorevoli membri, ħenkomplu bil-kooperazzjoni mill-qrib tagħna fuq dan is-suġġett u nużaw kull opportunità disponibbli biex inresqu l-kas tagħna. Jiena se nikonsulta mal-kollega tiegħi Vivian Redding fuq kull suġġeriment utli li nistgħu nirċevu anki dak minn Sinjura Hall illum. Grazzi ħafna. Grazzi lill kummissarju File, issa nalqu id-dibattitu u mmorru għal riżoluzzjoni illi sidi votata illum f'nofsinhar. Issa immorru fuq l-agenda tagħna tieni punt ngħada snejn programm ta' azzjoni biex jappoġġa trasport fil-mijiet navigabbli interni. U